Rċevejtu ukoll informazzjoni mill-grupp tal-Essandi u li sijar u tal-membru mhux iskritti dwar eh, talba l-modifika tan-nomini tal-komitati u delegazzjonijiet parlamentari. Din il-lista issa qiegħda fil-minuti ta' din is-seduta. Jekk ma jkun ebda komment mela dawn eh, l-emendi